illi kienet eh, il-ħabs fi Russja, illum inħelset sa fl-axħar. Il-ġurnalista investigattiva Karija Izmailova u kol inħelset f'Azerbajġan. Kif tafu l-Parlament Ewropew kemm il-darba tkellem dwar ir-rilax ta' dawn iż-żewġ nisa kuraġġużi u bekk sa fl-aħħar aħna wkoll nistgħu nidu pjaċir dwar il-fatt illi dawn dal-waqt jistgħu jingħaqdu mal-familji rispettivi tagħhom. Bekk. Ogni tanto qualche buon. Xi kultant sabiħ li tisma' aħbarijiet bħal dawn, nidu pjaċir. Mela, nkomplu d-dibattitu. L-Onorevoli Tun un Hochstein. Grazzi President.